Sur Koch, kif joġbok? Minkejja il-internet miex faċli l-lum il-ġurnata biex ikollu fu il-tiġijiet tal-vjaġġaturi għaw min ikun rriti jivvjaġġa mod sostenibli. Għaw min bħala turisti irridu jizzommu il rotta iktar sabiħ. Il-rotot online ituk biss għazla limitata ħafna. Limitata għal ħafna drabi limitati għastat membru wieħed biss, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar ħafna nies jispiċċaw isuqu bil-karozza tagħhom u aħna rridu nkun qegħdin nippromovu trasport ta' ħafna mezzi, mm, trasport minn bib għal bib minn biljett wieħed. Mhux fih dan reġun biss imma madwar il-frontieri kollha. Aħna rridu nelbu xkil eżistenti għal dan it-tip ta' informazzjoni ta' vjaġġar, ta' ruċċa l biljetti ta' pjanar tal-vjaġġar. Irrit ikun hemm. E, u konnezzjoni ma' dan l-aċċess għal vjaġġar fi żmien reali. Irridu nqisu wkoll il ta' persuni ta' li għandhom ta' mnaqsa, Nis anzjani. il autoritajti jiddu l-ewwel pass, ġifieri jaraw li kif ħaj trasportaw il-nies minn fej jiexu saċ-ċentru bat l-interet sa' l indiretti li jmorru għandu. Informazzjoni tal-vjaġġar irid tkun f'sistema ta' networks madwar il-frontieri biex aħna nfissru l-vjaġġar m'għandniex dawn il- tip ta' siti ta' pjanar ta' vjaġġar iktar ta' nosfru. Aħna irridu nżidu l-attraenza ta' dan it-tip ta' trasport ta' ħafna mezzi differenti, x'mhux għalli hija soluzzjoni għal trasport tal- sostenibilità u għal frankar ta' flejjes Ija xi ħaġa li teħtieġ s sot naħta l-Komissjoni biex għalmennu toħroġ ċertu miżuri fuq il- ħruġ ta' biljetti. Irid ikun f'din is-setturi li jaraw isinu ma' soluzzjonijiet jistgħu jħorġu bjom. Iżda mbagħad sal-2020 jekk xejn ma jkun sar, imbagħad azzjoni leġislattiva tittieħed. Qabel waqtu wara l-vjaġġar, il-vjaġġatur irid ikollu aċċess fi żmien ħin reali għall-informazzjoni fuq eh, forsi tfib ta' fixkil fil-vjaġġar u alternattivi. Ovvjament, ikun eh, hemm livell li tal-ħarsin tad-dejta li huwa essenzjali. Fl-aħħar mill-aħħar irid ikun hemm ix-shadows eh, li jridu ingrazzjati minħabba li taw ħafna appoġġ madwar il-gruppi fil-kumitat relevanti. Issa nħallu fidin il-Kommissjoni u kull minnu involut u interessat fis-settur. Grazzi tal-appoġġ tagħkom, nirringrazzja il-kulħadd. Anki l-assistenza tiegħi. Proset naddu għal kaċ għaj. Grazzi tassew. Ninizviluppaw il-biljetti ta' mezzi differenti, irrit e, jiffok aktar fuq sinerġiji li qarbu il-pjanar tal-vjaġġar ta' mezzi differenti. Aħna rridu nifaċilitaw l-isforzi li jisiru biex ikun hemm it-tiketja internazzjonali u jekk ma jkunx progress li jisif dan ir-rigward tibta biljetti ta' ħafna mezzi ta' trasport differenti, mela jrid ikun hemm leġiżlazzjoni, tikollok timetables addizzjonali ġusti jrid ikunu sejsa fuq interfaces li jorbtu il-trasport, dejt ta' trasport urban u pubbliku li kun marbut fil-vel transkonfinali li jkun aċċessibbli għal operaturi min jagħmel il-pjanar tal-vjaġġar u konsumaturi. Grazie. Il-trasport Ewropew irrid iħares lejn il-ħtiġijiet tal-passiġġier. Kif jgħid ir-rapport li aħna nipprovdu. Aħna rridu lejn it-trasport ġenerali biex nagħmlu aktar kompetittivi, kompetittiva. Is-sistema tal-bookings tal-beħ minn qabel fuq l-internet ikun iktar faċli li kuħat jużaħ, speċjalment għal persuni iktar anzjani. U kunem u koll naqijiet u kunem prezzijiet ridotti naqsam għal dawk il-persuni ċertu disabilitajiet u ċertu għetà. Fuq il-vel turistiku, il vjaġġa turistiku, dan irid ikun disponibbli l-informazzjoni fil-lingwi kollha, irid ikun hemm prezzijiet imnaqsa familji bit-tfal, anki studenti U dan jista' jiġi offrut anke fi travel packages biex iktar tiġbed eh, numri kbar ta' turisti. Grazzi. Revoli Mar Bulls. Marjas. Revoli Skrelk. Nirgrazzi. Nirringrazzja l-rapporter ta' dan il-rapport eh, int eccellenti. Referenza addizjonali li t-tiġi mizjuda din il-sistema, għanna bżon sistema ta' IT illi tkun disponibli u illi eh, taħdem eh, veloċità kbira li kun tista' tinkorpora il-mezzi kollha ta' trasport dawn dak li huma l innovazzjonijiet nistgħu naħolqu xogħol ġdid, nistgħu nifrankaw il-flus fil-enerġija illi jagħmel l-istatut ta' trasport iktar disponibbli u illi jikontribwixxi għal għan tal-klima u dawk ambjentali fl-Unjoni Ewropea u tillet net id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej billi noħorġu biljet u wieħed mill-prekondizzjonijiet tal biex dan ikun suċċess. Grazzi. Kemm li miss. Grazzi, rapport li semmi fil-rapport il-għaza individuali dak li għandu u dak li kuni ikollu biex jivvjaġġa bi karozza. Ikker jen neċessita mill-li għaza, nikolli nejtin per esempio jina biex jibmur mill-appartament għall-uffiċi tijer, irrit nsuq xie nofsija jew aktar, imma kiku mur bit prospor publiku dum xie erba sijat, ġvisa nasa nasal ikun wasa liħi biex nġumur għaddar. Ġifiri għal-ħafna nis hija problema. Rridu nifokaw fuq eh, effiċenza, effiċenza u kif tal-mini tal-karozzi u nizjaw ta' trasport inħarsu lejn li premjaw, mux nikastigaw. Jiz inħarsu lejn pajizi li għandhom jasmu frontira tal-art. Frontira fuq l-art. Għalix min jivjaġġa f'kull-jum, jietajnom ħafna kiku di. Ir-Renju Unit, però nfakkarkom hija hija gżira. U allura l-ispejjeż amministrattivi ta' din tip ta' skema ta' armonizzazzjoni ħajabżu il-beneficjar Unit. Grazzi. Onorevoli Jakov Xieċ. Grazzi. Sur komissar, jena, sinjor komissar, jena fil li xolok mux faċli, ningrazzjak tal-li edaw unek dan kol dal-ħinijiet ta' filaxija. Il-kommissjoni ser tipprova tistabilixxi din is-sistema ta' tikketjar ta' ħafna mezzi ta' trasport fl-Ewropa u rix indirizza dan iġej. ġej. Il-turizmu huwa settur kruċjali għall-Istati membri, speċjalment f'dawk tal-ofsina tal-Ewropa. U dar rigward jekk aħna nagħmlu biċċa xogħol tajba, naħseb illi turizmu fl-Ewropa jsir iktar kompetittiv. Jrid ikollna approċċ ġust lejn il-prezz tal-biljetti. Dan huwa ħafna iktar faċli għal dak huwa l-internet, id inkludu l-trasport pubbliku din istorja kollha hi u rridu illi nistamlu skambju tal-aħjar prassi. Grazzi tassew, eh, nqaq fastna, Sinjora Kommissarju, fidek. Grazzi tassew. Membri onorevoli. Koch and members of the Train Committee for really excellent work on this report, particularly mod partikolari għaliex dana jurina kemmi importanti l-informazzjoni u eh, dwar vjaġġar multimodali. Aħna naqblu u kol ma dak li għajt il-rapport dwar l-enfasi fuq l-utent ħari u dana jaqbel ma l-spiritu u ma l-an ta' l-Aġenda Digitali għassu waħdini li qed tippromuovi il-Kummissjoni. Aħna għandna bżonn tal-informazzjoni Kolla sabiex innaqsu l-impatt ambjentali, nżidu s-sigurtà u s-sikurezza u anki insaħħu l-kompetittività tas-settur tat trasport fl-Ewropa sabiex ikun jinħolqu iktar impjiegi u hemm iktar tkabbir. U dan jrid isir ftit anki mal ħsieb li aħna in naqdu wkoll il-bżonnijiet ta' ċittadini għalhekk hemm bżonn ta' eh, iktar integrazzjoni fl-aħħar mill-aħħar dan is-servizz ta' informazzjoni se jikkontribwixxi għall-iktar effiċjenza fis-sistema kemm għall passiġġieri kif ukoll għall merkanzija Għalhekk il-kwalità tad-data li tingħata hija essenzjali għaliex bekk wieħed ikun jista' jagħti informazzjoni preċiża u kompluta lill-utent ħari biex il-Kommissjoni diġa ħadet ħafna inizjattivi Is-su infassal għannis minnis għandu jati informazzjoni dwar possibiltajiet differenti ta' vjaġġar l-informazzjoni tiġi prezentata b'mod neutrali mhux fl-interess kummerċjali partikolari u waqqas għandu jkun il-limita ta' zona ġeografika minn fejn se vjaġġa il-vjaġġatur. F'każ ta' data marbuta mal-traffiku u mal-infrastruttura ta' torro qed jiġu implementati ċerti mekkanizmi biex din l-informazzjoni tingħata, imma ma nistax ngħidu l-istess dwar informazzjoni dwar li vjaġġar informazzjoni li tkun intermodali, li tkun interoperabli u ta' kwalità għolja għadha ma teżistix. Skedi, kif eh, għall il-Parlament huwa wieħed mill-elementi ta' data importanti f'dan il-kontest implementazzjoni ta' direttiva tal-ITS tagħti il kommissjoni l-opportunità li tagħti aċċess ġustu ndaqs fuq din id-data u anki illi tkun il-bażi ta' ħafna inizjattivi li jeżistu diġà din hija sinsla sabiex tinħolloq sistema ta' servizzi aħjar u element essenzjali għal kondizzjonijiet indaqs bejn il-fornituri ta' servizzi. Il-Kommissjoni tilqa l-azzjoni tal-milleħa tal-Istati membri bil-ħsieb li tejbu l-interoperabilità ta' sistema ta' ħruġ tal-biljetti anke b'mod transkonfinali u b'inizjattivi ta' settur pubbliku sabiex da' kollha involuti jistgħu jaqsmu l-opportunitajiet u jtejbu il-ġestjoni ta' servizzi bħal-smart ticketing u il-full Service Model fil-settur tal-ferroviji. Kummissjoni taqbel mal-Parlament li noti tal-informazzjoni għandu jisir skont il-bżonijiet tal-vjaġġaturi kollha anke persuni b'mobilità mnaqsa Punt importanti ieħor jikkonċerna kondizzjonijiet ta' suq trasparenti u aċċess ġust għas suq u banki definizzjoni ċara ta' drittijiet tal utenta ta' ħari protezzjoni tal-konsumatur ta' data u privatezza dan se wassal għal servizz aħjar u fl-ħarnet id-drittijiet tal-passiġġieri fil-kontest multimodali ngħidilkom li l-Kummissjoni bħalissa qiegħda taħdem fuq dan il-punt qiegħda tfassal evalwazzjoni tal-impatt tal-alternattivi kollha biex tiżgura li l-passiġġieri kollha jistgħu jgawdu bisħieħ u b'mod indaqs mid-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna.